kun objezzjonijiet u ma kienx hemm dawn l-oċezzjonijiet u għal daqstant għanna nistaw naqblu mal-paragrafu konċernat u siġi publikat bit-test għada il-ġifiri nal erba id-disa ta' Mart.